Proszę Państwa. Signori. Il-minuti tas seduta ta' 17 ta' settembru 2009 u testi adottati f'dik il-ġurnata tqasmu. Għaw xi kummenti li tixtiequ tressqu. Dawn il-minuti nistgħu nqishom bħala adottati. Il-punt li jmiss. L-autoritajiet kompetenti tal-Litwanja eh, talbu tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sur Viktor Uspaskic.